wieħed blu wkoll għaliex l-aħdar mingħajr il-blu jispiċċa isfar. Aħna se naħdmu biex nimplementaw dan il-ftehim sabiex jkollna eh, strateġija tal-biodiversità ambizjuża għal-2030 u sabiex inħejju għal-kop eh, f'Kunmig anke l-estin għara rezolazzjoni ta' adottaw għada li se tiggwidana biex niffinalizzaw u adottaw l-istrateġija tal-biodiversità fil-ġimgħat li ġejjin. Nirringrazzjakom għal boħra għall-attenzjoni tagħkom. Grazzi tassew l-onorevoli, skużawni l kommissarju Sinkevicius. Issa, għandna emenda li tresqet minn sitt gruppi u bekk nagħlqu dan id-dibattitu il-votazzjoni se ssir għada. Naddu issa billi nduru issa lejn rapport ta' l-Onorevoli Jar dwar l-attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew fl-2018. Nixtieq infakkarkom li permess peress li għandna sistema elettronika tistgħu tużaw lila jekk tixtiequ titolbu blue card nibdew dan id-dibattitu billi nisimgħu mir-rapporter innifsu Peter Jar. Vielen Dank, vielen Dank, Herr Präsident. Grazie ħafna, Sur President. Din il-ġimgħa iddiskutejna b'mod intensiv ħafna li l-istituzzjonijiet Ewropej għandhom joqorbu iktar lejn iċ-ċittadini aħna xtaqna li jkollna kontinent Ewropew fejn iċ-ċittadini Ewropej jistgħu verament jipparteċipaw fid-deċiżjonijiet tal- li għandhom ibittu triq għal-ġejjini tal-Unjoni Ewropea. Iżda eżis kollegija ma ninsewx illi permezz tal-Ombudsman Ewropew aħna ħloqna istituzzjoni li hija verament qrib taċ-ċittadini u naħseb illi ma nistgħux noqorbu iktar lejn iċ-ċittadini milli permezz ta' din l-istituzzjoni naħseb illi permezz ta' din istituzzjoni wieħed jista' jkun f'kuntatt dirett eh, mal-ombudsman, jikteb lill-ombudsman u eh, l-kuntatt huwa tanġibli ħafna u l-ombudsman qiegħed u f'dan il-każ qiegħda hemmhekk għaċ-ċittadini u mhux għall-Parlament, Kunsill jew Kummissjoni Ewropea, l-Ombudsman kultant irridu naraw illi ikun hemm kuntatt ukoll bejn l-Ombudsman u l-Istituzzjoni Ewropej u naħdmu flimkien b'mod intensiv u nixtieq ngħid proset lil Emily O'Reilly u proset tax-xogħol kollu li għamlet s'issa minħabba li rnexxiela tqarreb l-istituzzjonijiet lejn iċ-ċittadini u hawnhekk qegħdin nitkellmu ħafna iktar fuq il-kwalità tal- ħidma tagħha u s-servizzi li għandhom jitjiebu biex inservu aħjar liċ ċittadini anke fuq il-kwistjoni ta' trasparenza. Naħseb illi l il parlament Ewropew appoġġa bisħieħ minnaħa tal-Kunsil ma tantx kienet eh, xi ħaġa daqshekk sodisfaċenti trasparenza jkolli ngħid iżda jiena naħseb illi trasparenza hija xi ħaġa ferm importanti u naħseb illi hemm żewġ eh, affarijiet li rridu nisqu fuqhom aħna nistennew illi dak li aħna qegħdin nagħmlu jagħmlu wkoll il-Kunsill l-istess livell ta' trasparenza naħseb li anke fuq il-mod ta' kif eh, qiegħda tidher eh, l-Ombudsman quddiem il-pubbliku jiena naħseb illi irridu naraw li aħna ikonna hekk mhux biss forum diplomatiku iżda noffru l istandards ta' demokrazija. Eh, tajba, jiena ħadd kost ħafna naħdem fuq dan ir-rapport kellna kooperazzjoni tajba ħafna mal-Shadow Rapporters. Irnexxielna xilna faslu rapport tajjeb ħafna naħseb u rnexxielna niżguraw illi ma jkunx rapport politiku illi jkun hemm maġġoranza wkoll eh, favur dan ir-rapport u anke fil-kumitat kien hemm il-maġġoranza li kienu favur dan ir-rapport astenzjoni waħda biss u vot wieħed kontra wieħed u naħseb illi il kumitat tal-petizzjonijiet allura kien favur din il-konferma u nittamal li nistgħu nkomplu mexxin f'din id-direzzjoni. Grazzi ħafna lill surjar Issa imis lill-Ombudsman is-Sinjura O'Reilly Kirchbok. Thank you, uh, Mr. President. Uh, good evening, everybody. And... Grazzi, Sur President. Lejla tajba l kulħadd. Grazzi l surjar u li shadow rapporters għal ħidma tagħhom fuq dan ir-rapport. U dejjem ta' pjaċir għalija li ppreżenta r-rapport annwali tal-uffiċċju tiegħi li dan il-Parlament, iżda din hija sena pjuttost partikolari għaliex qed nippreżenta ħidma tagħna li l-Parlament ġdid b'ħafna membri ġodda li erba' ġimgħa tilu taw fiduċja lili u l-ħidma tiegħi billi eleġġejtuni għal tieni mandat. Grata ħafna għal din il-fiduċja u ser naħdem biex nirrispetta. Grata wkoll għall preżenza tal-Kummissarju Sefkovic illi qiegħda tasal fil-bidu ta' dan il-mandat tal-Kummissjoni. Unawguralom fil-ħidma tagħhom għal dak li qed jagħmlu fl-Ewropa u e, fil-ħidma li qegħdin jagħmlu hawnhekk. Bħala ombudsman jiena il-pont ta' bejn iċ-ċittadini u l-amministrazzjoni Ewropea. Meta jkun hemm problemi u meta jsiru l-menti. L-menti jiġu mill-individwi, mill-soċjetà ċivili, organizzazzjoni ta' soċjetà ċivili, negozji, ġurnalisti u ħafna drabi wkoll minn membri ta' dan il-Parlament. Aħna mhux biss napplikaw liġi Ewropea f'analiżi tagħna iżda anke l-prinċipji ta' amministrazzjoni xierqa li naraw li jkun hemm riżultat sodisfaċenti għaċ-ċittadini tagħna li ħafna drabi ikunu ħossom jaqtaw qalbhom minħabba l-komplikazzjonijiet tal-amministrazzjoni e, Ewropea. Aħna nippruvaw dejjem noħolqu bilanċ bejn dak li qed irrestaq l-ment li ħossu bla seta u l-istituzzjonijiet li ma f'saħħithom ħafna. Fil-2018 rajna żieda tal-menti li għaw taħt il-mandat tiegħi u dan kompla wkoll fl-2019. Dan mhuwiex minħabba illi hemm standards iktar baxxi, iżda għaliex ħafna iktar persuni saru konxi tal-ħidma tal-uffiċċju tiegħi x'kienet kapaċi tikseb u x'tista' tikseb. Jiena grata wkoll għall-Aġenziji u l-Istituzzjonijiet Ewropej għall kooperazzjoni tagħhom fil-ħidma tagħna. Il-maġġoranza ta' dawn il-każijiet jiġu indirizzati permezz ta' kooperazzjoni kollaborattiva mal-amministrazzjoni u importanti ħafna li dan narfuh. Iva, insemmu wkoll il-problemi għaliex din hija dan huwa xogħli, imma nara wkoll il- il-ħidma li s-sir u narafa wkoll permezz ta' skema ta' premji li eh, tippremja l-ħidma tagħhom u li naqsmu l-aħjar prassi fost l-amministrazzjoni. l akkontabilta u t trasparenza eh, kienu fost l-aktar għafajt eh, l ħdimna fuqhom fl-2018 u żajt ukoll seta li ma tantx tiġi użata dik li tistottometti r-rapport l parlament Ewropew. Din kienet biss it-tieni darba li għamil dan minn meta inħtart bħala ombudsman fl-2013 jina il-parlament li din is-seta m'għandix tintuża mod regolari u f'każijiet serji meta l-istituzzjoni ma tkunx qed taġixxi ma' rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman dan ir-rapport speċjali kien jinkludi inkjesta fuq ir-responsabilità tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea minħabba nuqqas ta' trasparenza tal-proċess leġislattiv użat sabiex jiġu diskussi u jiġu emendati eh, abbozzi ta' leġislazzjoni. Il-pubbliku għandu dritt ikun jaf kif jaħdem il-gvern tagħhom biex ifassal dik il-leġislazzjoni Ewropea. Jekk ma jiġix eżerċitat dan id-dritt, dejjem se tkompli dik il-kultura li nwaħlu fi Brussell u mhux kulħadd ikun jaf x'inhu l-irwol tiegħu u x'inhu l-irwol tal-gvernijiet fil-liġijiet li affettwaw ċittadini tagħhom. Kellna għalhekk appoġġ sħiħ għar rakkomandazzjonijiet tiegħi fil-plenarja għalkemm dawn ma ntlaqgħux tajjeb minn bosta stati membri, nilqa' l-fatt li hemm bosta gvernijiet fil-Kunsill li jurew biċ-ċar mal-pubbliku li huma jaqblu ma' dawn il-bidliet Bħalissa għandna 10 stati membri u nittamaw li l-Presidenza attwali u l-Presidenza Ġermaniża jkunu jistgħu jindirizzaw din il-kwistjoni daqstant importanti għad-demokrazija Ewropea u l-leġittimità tagħha. Bħala Ombudsman Ewropea jiena koordinajt ukoll il-Network Ewropew tal-Ombudsman li jinkludi fih 96 ombudsman fuq 30 pajjiż anke l komitat ta' Petizzjonijiet. Il-konferenza annwali seħħet f'April f'Brussell u Michel Barnier kien wieħed mill-kelima prinċipali. Jiena grata ħafna għall appoġġ sieħ li wara l-Parlament sabiex l-avveniment kien wieħed ta' suċċess. Onorevoli membri, fil-bidu tal-mandat il-ġdid ta' ħames snin ta' l-Ombudsman, irridu naraw x'rwol għandu jaqdi dan l-uffiċċju fih dan l-istruttura Ewropea fl-2020 u l minn din is-sena. Sinjura von der Leyen ser tkun il-Kummissjoni tal-Kummissjoni Ġeopolitika se tkellem dwar il-kooperazzjoni tad-difiża u l-indirizzaw il-kriżi klimatika flimkien maġenziji oħra li ser joffru oversight ta' din il-ħidma. Dan il-Parlament ser joffri oversight demokratiku u l-Ombudsman għandu wkoll jipprovdi oversight għall-Amministrazzjoni Ewropea li aktar hija taħdem fil-prattika minn qatt qabel. Jekk hux il-Frontex li tikkoordina l titjiriet tar return forzat jew l-EASO li toffri għas servizzi fil-Gżejjer eh, Griegi jew inkella biex nfasslu t teknoloġiji meħtieġa għal eh, għal dinja moderna. Irridu aħna il ma dawn il-bidliet. Sfortunatament, però realtà hija li l-uffiċċju jinkludi 70 persuna diġa qed nirċievu ammont rekord tal-menti u qed nindirizzaw kwistjonijiet dejjem iktar komplessi innuqqas ta' riżorsi tagħna diġà ġie rikonoxxut mill-Parlament u fil-proċess annwali u fir-reviżjoni kontinwa tal-istatut tagħna. Iżda nitlob li din il kwissjoni tkompli tiġi diskussa anke b'mod iktar komprensiv, speċjalment mal-Kummissjoni u mal-Kunsill. Nittamaw li nkunu nistgħu insibu mhix ehm, eh, direzzjoni lil qudiem. Għalina huwa importanti ħafna li l-uffiċċju tagħna jkun mammar għall-2020 iridu nilqgħu nilħqu l-irwali tagħna u skont l-aspettat, skont it-trattati skont l-aspettattivi ta' ċittadini tagħna f'din id-dinja ġeopolitika ġdida. Grazzi tassew tal-attenzjoni tagħkom. Fin dan Frau O'Reilly. Grazzi tassew, onorevoli eh, Grazzi tassew, Signora O'Reilly, issa nisimaw lill kummissarju Sefkovic. Grazzi tassew, President, Onorevoli Membri tal-Parlament Ewropew. Sinjura Ombudsman, jiena kuntent ħafna li ninsab hawnhekk illum u li qed ningħata din l-opportunità li niddiskuti r-rapport annwali ta' dawn l-attivitajiet tal-Ombudsman fl-2018 u r-rapport tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet. Nixtieq nibda billi nifraħ li rapporter Sur Peter Jar, il-koduraturi tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet u l-kollegi kollha li kienu valuti f'din il-ħidma. Bħal kull sena dan ir-rapport joffri l-istituzzjonijiet kollha Ewropej, l-aġenziji, l-uffiċċji bil opinjoni tal-Parlament dwar kwistjonijiet li ħossu ma importanti. Fek għandu x'jaqsam mal-Kummissjoni nixtieq nassigurakom li l-Kummissjoni hija li li tissigura li jkun hemm amministrazzjoni tajba flimkien ma' ċittadini tagħna, ma' assoċjazzjonijiet u negozji li nintraġixxu magħhom. Dan din hija parti fundamentali tal-ħidma tagħna u natu importanza kbira l-kwalità ta' dawn ir-relazzjonijiet. Il-Kummissjoni hija dedikata l-servizz, indipendenza, responsabilità, kontabilità, effiċjenza u trasparenza u taħdem sabiex id-dritti ta' ċittadini jiġu attwati u biex nevitaw situazzjonijiet ta' amministrazzjoni ħażina. L-kooperazzjoni mal-Ombudsman Ewropew hija kruċjali f'dan ir-rigward, speċjalment għaliex żewġ terzi ta' dawn l-Ombudsman jindirizzaw 8.5 58.2% ta' dawn l-ilmenti hija l-aktar istituzzjoni diretta li tindirizza l ċittadini kull darba kull darba ħna nilqaw tliet kwart tal-proposta tal-Ombudsman jew xi soluzzjoni li tiġi imresqa jew rakkomandazzjonijiet. Dan huwa f'ħafna każijiet fejn jitħarġu rakkomandazzjonijiet proposti għal soluzzjoni jew suġġerimenti għal titjib il-Kummissjoni u l-Ombudsman ħafna drabi jaqblu. Dan jispjega għalfejn fl-aħħar mill-aħħar 6% biss ta' dawn l-inkjesti jispiċċaw li jsibu amministrazzjoni ħażina fi kliem ieħor l-ombudsman wara li jagħmel l-inkjesti tiegħu fil-maġġoranza tal-każijiet jala il-menti mingħajr konklużjonijiet ta' amministrazzjoni ħażina min-naħa tal-Kummissjoni lanqas għaliex ma jkunx hemm eh, ma jkunx każ ta' amministrazzjoni ħażina jew inkella għax ikun intlaħaq riżultat sodisfaċenti. L-standards għolin ta' amministrazzjoni tajba ġew msemmija wkoll mill-Ombudsman fil-okkażjoni Eh, tal-premju tal-amministrazzjoni tal tal-Ombudsman. Aħna rbaħna il premi li jarfu inizjattivi li kollom impatt dirett fuq il-ħajjiet ta' ċittadini eh, Ewropej u li tnaqqas il-tniġġis tal-plastik u li rawmi iktar kuxjenza fuq il-plastik li jintuża darba. Il-Kummissjoni hija konxa wkoll li titkompli twittitri tevalwa u tejjeb u fejn hemm bżonn tikkorreġi l-prassi amministrattivi tagħha. Din hija raġuni għalfejn il-Kummissjoni se segwi ehm, reazzjoni kostruttiva li bniet matul is-snin fl-interess taċ ċittadini Ewropej u partit oħra interessati. Sur President, jiena lest li nsegwi da' dibattitu mal onorevoli membri u ringrazzjak bil-qoddim għall-attenzjoni, nirringrazzjakom bil-qoddim għall-attenzjoni tagħkom. Grazzi tassew li l-Komissarju Sefkovic issa ngħaddu għall-Onorevoli Teres. Komissarju, kollegi, Sinjura O'Reilly, bħala Shadow Rapporter, nista ngħidilkom illi huwa faċli ħafna illi twetta rapport tal-attività tal-fetajiet li saru meta xi ħadd ikun ħadem bi professjonalità fil-ħidma tiegħu. Jiena bħala xadu rapporter għall snd dwar attivitajiet ta' Sinjura O'Reilly fl-2018 kont impressjonat bid-dedikazzjoni ta' Sinjura O'Reilly kif ħadmet biex tiddefendi id-dritti ta' ċittadini tagħna mal-istituzzjonijiet Ewropej u dan rajnieħ fil-tini ħatra tagħha l-Ombudsman. It-trasparenza, ir-responsabilità tal-uffiċjali, l-aċċess għad-dokumenti. Dawn huma oqsma fejn is-Sinjura O'Reilly kienet attiva ħafna u rnexxira toħroġ b'soluzzjonijiet konkreti. F'dan ir-rigward għandna proposti wkoll li għandhom xaqsmu ma' livell ta' trasparenza fl-istituzzjonijiet kollha Ewropej. It-trasparenza hija kruċjali fl-istat ta' dritt u nitolbu illi l-Kommissjoni l-ġdida tikkunsidra dawn il-proposti f'dan ir-rigward. Matul 2018, is-Sinjura O'Reilly uriet kuraġġ u determinazzjoni eh, qoddim istituzzjonijiet anke li f'każijiet taħt il-Kummissjoni Juncker kien hemm każijiet fejn ir-regoli inkisru. Wara il-ħatra ta', ta Sarmajer u il-rajna li il-persuni responsabli setaw jitrasqu il-qorti. Kontent il-lum il u d-demna għanna kummissarju jsegwu dan id-dibattitu. Iżda bosta uffiċjali fil-Kummissjoni jipritkaw l istati membri fuq l-istat ta' dritt u l-istrateġija kontra l-korruzzjoni meta huma stess jiksru regoli kif għamlet il-Kummissjoni Juncker nitlob li sinjura O'Reilly turi l-istess dedikazzjoni u kuraġġ fil-ħidma tagħha biex tipproteġi l-interess ċittadini Ewropej u aħna bħala membri tal-Kumitat Peti u membri ta' dan il-parlament inweduk li se jkollok l-appoċ sħiħ tagħna. Prosit tal-ħidma tiegħek u nawgurawlek. Grazzi tassew li l-Onorevoli Terħex issa għal żewġ minuti l-Onorevoli Tum. Grazzi ħafna. Sur President eżis kollegi ma nixtieqx noqgħod nerġa' intenni dak illi diġà ntqal nixtieq iżda ma tantx għandi ħin biex nitkellem, ġifieri nafu lkoll x'għamlet is-Sinjura Rajli u ngħidilha proset tal-li reġgħet kienet eletta iżda naħseb li eh, din l-għażla uriet li kien hemm xi problemi proċedurali. Suppost aħna fih dan il-Kumitat tal-Peti rridu niċċaraw il-proċedura darba li jmiss. L-Ombudsman għandu eh, verament jisħaq fuq it-trasparenza u fuq il-ġustizzja għandu jkun hemm regoli ċari fuq il-kampanja tal-kandidati u naħseb illi dawn ma kinux regoli ċari s'issa u għandu jkun hemm perjodu ta' żmien preċiż ħalli bekk dawn in-nies li qegħdin jirrispettaw ir-regoli ma jkunux f'pożizzjoni svantaġġata u wara li nadottaw dan ir-rapport għada ħajkonna bżonn li jkollna viżjoni għal ġejjin naqbel ma' dak li ntqal mill-kollega mill-PPE u mill-SND, iżda nixtieq ngħid xi ħaġa oħra li hemm żewġ affarijiet li jridu jsiru fuq l-amministrazzjoni tajba u um, istituzzjoni tajbin u jiena naħseb li t-tweġiba minnaħa tal-Kummissjoni hija waħda mill-affarijiet l-iktar importanti. Meta jkun hemm il-med minnaħa tal-ċittadini, il-Kummissjoni titissaqsi lill-awtoritajiet nazzjonali biex tara jekk kienx hemm taksur tal-liġi Ewropea ħafna drabi il-tweġiba tkun le u l-Kummissjoni sa tissodisfa ruħha b'din it-tweġiba u dan ifisser illi aħna maħniex qegħdin nippruvaw nieħdu ehm, niddefendu liċ ċittadini li qegħdin jippruvaw jiġġieldu jissiltu kontra l-birokrazija u naħseb illi anke fuq il-proċess ta' ksur uh, possibbli fuq il-livell Ewropew, il-proċess mhuwiex trasparenti, mhuwiex proċess miftuħ u naħseb li għandna bżonn li jkollna approċċ iktar proattiv u tajjeb u naħseb li nista' eh, ngħid li ħerqana li nkun nista' nikkopera iktar mal-ombudsman ħalli nsolvu din il-problema. Grazzi ħafna issa għandna lill kollega l-Onorevoli Le Breton, jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, Sur President. L-Unjoni Ewropea m'għandix tipprova tgħallem lil ħaddieħor fuq l-istat tad dritt, jiena naħseb li aħna niksru l-iktar regoli importanti ta' etika. Hekk kif rajna fuq il-Bank Ċentrali Ewropew fil-paġna d'issa, l-Ombudsman qiegħda titkellem kontra l-mod ta' kif il-Kummissjoni ħatret lil Martin Selmayr u qed titkellem fuq erba' każijiet ta' amministrazzjoni ħażina fosthom li inħolqot sitwazzjoni ta' emerġenza biex kien permess u possibbli illi inħatar jiena ilmentajt ħafna fuq il-ħatra ta' ta' Sell Selmayr u domna iktar ukoll biex neħilsu minnu. Jiena naħseb li hemm bżonn ta' proċedura li tkun stabbilita għal ħatra tas segretarju ġenerali. fir rapport qalet il-Kummissjoni xorta waħda ma stabilixxiet proċedura stretta allura m'għandniex biżżejjed trasparenza. Fuq il-paġna 13 tal-istess rapport qed titkellem fuq il-Bank Ċentrali Ewropew u l-President ta' din l-istituzzjoni Mario Draghi li jgħid li huwa jagħmel parti minn eh, grupp privat. Il-grupp numru 30 illi um, il-gvernaturi tal-Banek ċentrali fl-Ewropa u tkellmet ukoll fuq il-lobbyists u l-Ombudsman allura kkonferma dak kollu li jiena ili ngħid l-Unjoni Ewropea allura mhijiex trasparenti u mhijiex etika. Grazzi ħafna lis-sur eh, Lebreton issa jmiss lis-sur Zlotowski. Grazzi ħafna sur President. Sinjura O'Reilly sur Kummissarju l-ewwel qed nixtieq ngħid proset jiena lill-Ombudsman talli reġgħet kienet eh, magħżula u eletta naħseb illi din hija konferma tax-xogħol tajjeb possibbli li inti għamilt U r-rapport li inti qed tippreżenta s-sena 2018 naħseb li huwa prova tax xogħol tajjeb u siwi li inti għamilt. Il-CR qiegħed jappoġġa dan ir-rapport. Iżda issa li qed nibdew b'mandat ġdid u inti wkoll naħseb li huwa waqt tajjeb biex inħarsu lejn il-ġejjieni u rridu nindirizzaw in-nuqqas ta' ċarezza u trasparenza matul it-trilogi. Minħabba li din il-proċedura qed issir isa karikatura ta' dak li suppost qiegħed iseħħ. U dan aħna qegħdin naraw ukoll fil-kuntest tax-xogħol li qegħdin nagħmlu fil-pakkett tal-mobilità u jiena ħdimt ħafna F'dan dan il-pakket. Qed naraw li fil-bidu tal-proċedura ikun hemm nuqqas ta' trasparenza u jiena konvint illi din il-proċedura għandna nħallsu u nagħtu attenzjoni partikolari liha. Grazzi ħafna. Issa għandna l-Onorevoli Georgiulis għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, naħseb l-aħħar elezzjonijiet parlamentari Ewropej rew li hemm nuqqas ta' fiduċja fl-Unjoni Ewropea lura rridu nippruvaw ninterpretaw il-messaġġ li qed jibatulna l poplu Ewropew u nippruvaw nagħmlu iktar milli għamilna sissa, nagħmlu sforzi kbar biex l-istituzzjonijiet ikunu iktar trasparenti u jkunu qed jassumu responsabilità sieħa biex jekk ikun hemm każijiet ta' amministrazzjoni ħażina aħna naraw li l-drittijiet ta' ċittadini u l-istat ta' dritt dejjem ikunu rispettati hekk biss iċ-ċittadini ħajkunu favur l-integrazzjoni Ewropea. Aħna ma nistgħux nbexqu biss il-bieb għall-integrazzjoni rridu nkunu iktar trasparenti ċittadini rridu jkunu jafu iktar fuq il-parti irridu anzi jsiru partijiet interessati f'dan il-proċedura huma għandhom ikunu infurmati b'mod illi huwa faċli illi tifhmu ħalli naraw ma jaraw eżattament kif jistgħu jipparteċipaw bisħieħ f'kull fażi tal-proċess leġislattiv. Qed naraw issa li għandna lis sinjura O'Reilly li kienet verament iddedikata fil-ħidma tagħha u nixtieq illi l kunsill u l-Kummissjoni ma jinjorawix iktar. Grazzi ħafna issa jmiss lill onorevoli Furore Kjuċbok. Grazzi ħafna, Sur President, jiena nixtieq ngħid proset l-ewwel nett li Sinjura O'Reilly għal tal-li reġgħet kienet ħatra eh, maħtura biex tipproteġi wkoll lilna minn każijiet ta' amministrazzjoni ħażina. Jiena naħseb ukoll li qed tagħmel referenza wkoll għall Bank Ċentrali Ewropea illi verament jirreferi għal problemi li għandna fuq il-livell ta' nuqqas ta' trasparenza. Parti minn hekk jiena naħseb illi dritt ta' aċċess tal-pubbliku għal dokumenti tal-Unjoni Ewropea huwa dritt importanti li għandu ikun garantit liċ ċittadini kollha iżda jiena naħseb illi fil-kuntest ta' kompromess irrid nirreferi wkoll għal regolament 1049 tas-sena 91 illi b'hekk aħna qegħdin naraw illi għandna regoli li m'għadhomx qed ikun irrispettati f'dan il-qafas istituzzjonali. Allura naħseb li għandu jkun regolament li jkun revedut. Apparti minn hekk aħna qegħdin nitkellmu wkoll f'dan ir-rapport fuq eh, regoli iktar stretti li għandna bżonn Sur eh, kollega furore, għatfadallek ħin. Iżda jekk joġbok, taġġiġ daqsek. Għaw naqra ta' veloċità massima li hija permessa hawnhekk minħabba li jekk l-interpreti ma jkunux jistgħu jinterpretaw id-diskors tiegħek iċ-ċittadini Ewropej ma jkunux jistgħu laqqas jisimgħu b'kull lingwa dak li qed tgħid inti ġifieri jogħġbok. Għafadallek jien iżda tkellem iktar bil-mod, titterġa' fas il-buttuna u ħanatik ftit iktar ħin. Jiena naqbel perfettament mat talba illi dan ir-regolament ikun revedut. Naħseb ukoll illi hemm partijiet pożittivi ħafna fir-rapport fejn qed titlob illi jkun hemm regoli iktar stretti ħalli nevitaw li jkun hemm konflitt ta' interess ħallibek nagħtu garanzija tar rispett tal-integrità. Naħseb li huwa eh, ħaġa importanti ħafna li għandha tagħmel is sinjur von der Leyen ħalli nġiba li mhijiex etika ksur tal liġijiet hekk kif ġara fil-passat fil-każ ta' Selmajer u Barroso ma jerġgħux jiġru u naħseb li aħna rrid ikollna amministrazzjoni tajba u trasparenza sħiħa wkoll. Grazzi ħafna lis-Sur Furore għandna ċertu huwa allokata għal kulħadd, iżda naħseb li ma jagħmilx sens illi tikteb eh, ħafna iktar milli tista' tgħid f'minuta pereżempju mbagħad taġġel biex eh, taqra dan id-diskors għax xorta waħda ma eh, jinftehimx. Iva, għandek ħdejk sinjura Evi li taf eżattament kif jimxu l-affarijiet forsi tista' tagħtik parir il qudiem fuq eh, kif tista' titkellem u għalkemm ħin tista' titkellem. Grazzi ħafna Sinjura Curtin Darling. Grazzi Sur President. L-Ombudsman għandu rwol importanti ħafna fid-demokrazija tagħna minħabba li qed itejji eh, istituzzjoni li tejjeb il-mod ta' kif jaħdmu l-istituzzjoni tagħna u anke qed iżommhom iktar etiċi. Jiena kuntenta ħafna illi Emily Reġet kienet eh, eletta. Inti verament kont eżempju tajjeb ta' xi ħadd li reġa' kien elett minħabba tmexxija tajba u f'dan il-waqt fejn hemm ħafna eh, illi qegħdin ikunu dubjużi fuq eh, il-ħidma fl-Unjoni Ewropea naħseb li l-ħidma tiegħek verament hija bżonjuża din ħadd tkun l-aħħar darba li ħan nitkellem hawnhekk fil-Parlament Ewropew. U jiena qed nirrappreżenta ir-reġun eh, verament sabiħ eh, tiegħi kien privileġġ u nur nittama li xi darba ħajkun hemm xi ħadd ieħor li ħajrippreżenta lir reġun tiegħi. Iżda sadattant ħajkollna nitilqu aħna u nixtieq illi ningrazzja lil Karla, il-Matt, il-Max u l-Malcolm, it-tim u l-istaff tiegħi għad-dedikazzjoni u għal-ħidma tagħhom matul dan iż-żmien daqshekk diffiċli u anke l-ħaddiema li kienu jaħdmu fit-tim tiegħi qabel. U anke min-naħa tagħna mid-delegazzjoni tal-Renew Need fil-ħdan il-Kumitat tal-Peti aħna ngħidulkom nawgurawlek ħafna u l-lejl it-tajjeb. Nsalmulek. Thank you very much. Vielen Dank, Frau Kollegin Curtin Darling. Grazie ħafna, Signor Curtin Darling. Mux ix-xulti s-soltu li ngħidlek iżda inti qed illi qed irrappreżenta reġun sabiħ ħafna jiena mill-fejġejjina wkoll għandna eh, ġemellaġġ mar-reġun ma' post fil-reġun tiegħek allura nixtieq lek b'mod eh, speċjali. Grazzi ħafna l-Onorevoli Vedren, grazzi ħafna lis sinjura Rajli tax-xogħol kollu illi għamlet u grazzi lir rapporter Naħseb illi l-fiduċja taċ ċittadini tagħna serra ħafna fuq it-trasparenza u aħna rajna li kien hemm progress fil- fl-istituzzjonijiet fuq il-mod ta' kif jaħdmu issa aħna rridu naraw li l-Ombudsman tkompli tippubblika u tinnegozja fuq dokumenti u l-Kunsill irid joħroġ fil-pubbliku wkoll ċertu dokumenti din xi ħaġa verament sivja. Il-Kunsill irid ikun ħafna iktar trasparenti anke fuq il-mod ta' kif jaħdem, irridu naraw li investu iktar enerġija ħalli jintlaħaq ftehim kemm jista' jkun malajr fuq eh, reġistru tat trasparenza. Ħalli bekk aħna jkollna mod vinkolanti ta' kif nistgħu niddikjaraw il-konflitt ta' ehm, niddikjaraw l-interessi tagħna. Jiena naħseb illi rridu naħdmu iktar kontra x-xettiċiżmu, allura rridu naħdmu iktar flimkien biex insaħħu x-xogħol illi diġà eh, sar min-naħa tal-Ombudsman. Grazzi ħafna issa is-Sinjura Evi. Grazzi ħafna sur President, jiena L-ewwel nett nixtieq ukoll ngħid proset lill-Sinjura O'Reilly tal-mod ta' kif eh, ħadmet verament eh, kienet ħidma li kienet apprezzata ħafna minn ħadd dan il-Parlament Ewropew hekk kif diġà intqal fir-rapport eh, tas-sena 2018 issa qed niddiskutuh dan ir-rapport li huwa rapport tajjeb u dan ir-rapport qed jitlob hekk kif diġà konna minna s-sena ta' qabel li jkollna reġistru ta' trasparenza ħalibek ikun introdott b'mod vinkolanti u b'mod obbligatorju ħalibek aħna nerbu in-nuqqasijiet li għandna fir-rigward tal-lobbyist għandna bżonn ta' regoli iktar stretti anke fuq l-attivitajiet tal-lobbyist ħalibek nevitaw li jkun hemm konflitt ta' interess u fl-istess ħin nibdlu wkoll ċertu affarijiet ħalli l-proċessi legali verament ikunu Eh, trasparenti u kulħadd jista' jassumi r-responsabilità minn ikun involut. Jekk is-Sinar von der Leyen verament tixtieq tagħmel pass il qudiem meta mqabel ma dak li għamlet il-Kummissjoni ta' qabel, nittama li ħadd ħati widden lil dawn it-talbiet. Jina eh, naħseb li l-unika nota negativa brabta ma dan ir-rapport huwa il-paragrafu brabta mal-Bank Ċentrali Ewropew. Jiena ma naħsibx li naqbel, jiena naħseb illi m'għandhomx ikunu permessi il-Gvernatur tal-Bank Ċentrali Ewropew li jipparteċipaw fi gruppi privati u magħluqin. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna Sinjura Evi, issa għandna l-kollega Ġussalin. Għallet nixtieq nifraħ l-Emily O'Reilly li ġiet ikkonfermata bħala Ombudsman Ewropew dan huwa vot ta' fiduċja fil-ħidma pożittiva illi wettqet sabiex l-uffiċċju tal-ombudsman jibqa' wieħed aċċessibbli għaċ-ċittadini ewropej. Sodisfatti li f'dan ir-rapport annwali l-ombudsman ewropew tkellmet dwar suġġett importanti ħafna għalija dak tat-trattament tal persuni b'diżabilità taħt l-iskema konġunta tas-sigurtà f'każ ta' mard. naqbel ukoll perfettament mar-rakkomandazzjoni li l kummissjoni sabiex jiġi revedut ukoll il provvediment ta' din l iskema sabiex b'hekk ikunu konformi wkoll mal konvenzjoni tal ġnus magħquda għal persuni b'diżabilità. naqbel ukoll mar-rakkomandazzjoni dwar żieda fl-aċċessibilità għal persuni nieqsin mid dawl fi proċeduri ta' selezzjoni ta' kandidati f'uffiċċji ewropej hemm bżonn li mill-iktar fis jiġu implementati teknoloġiji ta' assistenza għal kandidati li jpoġġu għal testijiet li jsiru bil kompjuter. qabel nagħlaq nixtieq nirringrazzja lil judy li kienet il koordinatriċi tagħna fi dan il kumitat fi dan il grupp tas-soċjalisti u demokratiċi tal impenn u d dedikazzjoni li dejjem uriet. ħa nimmissjaw ħafna. Grazzi ħafna Sajmis l-Onorevoli Benifej. Il-Parlament Ewropew b'dan ir-rapport annwali qed jerġa' jgħid proset, proset lis sinjura O'Reilly u lil ħaddiema kollha fiħdan l-Ombudsman Ewropew tax-xogħol illi għamlu jiena naħseb illi aħna qegħdin nissiltu iktar biex ikollna amministrazzjoni aħjar fl-Unjoni Ewropea, iktar aċċessibilta, iktar trasparenza u servizzi aħjar lill poplu Ewropew. Allura nixtieq ngħid eh, proset u nawgurala wkoll lill-Emri O'Reilly għall mandat il-ġdid u nqawwila qalba biex tkompli taħdem fuq inizjattivi ġodda ħalli bekk intejbu l mekkaniżmi ta' teħita deċiżjoni tal-Kunsill. Naħseb li rridu naraw li f'kull każ ta' amministrazzjoni ħażina tieħu azzjoni jekk kif għamlet fil-każ ta' Selmayer. Jiena nixtieq ngħid bi kburija li ħdemt ħafna mal-prattika tal-mistħija ta' ta' skandli li ma kienux ta' nuqqas ta' ta' traineeships li ma kinux imħallsa fil-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna, issa naddu l-proċedura catch DI u nibdew bis-sur pox biex jek joġbok. Grazzi ħafna, Sur President, biex nikkonkludu dan id-dibattitu nixtieq ngħid illi jiena nappoġġa dan ir-rapport il u nappoġġa artiklu wieħed eh, partikolari li forsi jidher mhux artiklu daqshekk eh, importanti, iżda naħseb li huwa importanti iva li l-artiklu 47 ikun qiegħed jistabbilixxi l-kundizzjonijiet li l-Ombudsman jaħdem tajjeb bħal eh, prinċipju tal-imparzjalità, integrità morali, eċċetera. Jien naħseb li din hija xi ħaġa li forsi hemm min jikkonsidra li biss formalità iżda aħna issa qegħdin nesperjenzaw li għaddej dibattitu importanti ħafna fir-Repubblika Ċeka fejn il-President issuġġerixxa li ikun hemm kooperazzjoni mal-reġim komunist. mal istess nies li kkondannaw nies innoċenti jiena naħseb illi irridu naraw li fl-Ewropa mhux biss aħna eh, nirġudikaw nies bażi tal-kapaċità professjonali tagħhom iżda anke fuq l-imġiba tagħhom. Grazzi ħafna is-Sur Lopez Aguilar. Grazzi ħafna President Vila. Viċi President Shefkovic, Sinjura O'Reilly, nixtieq illi nuża dan il-ħin li għandi biex anke jiena ngħidlek kemm apprezzajt ix-xogħol li għamilt inti u ngħidlek proset ukoll talli erġajt intażilt. Qatt fadalek ħames snin oħra biex tkompli tara li jkun hemm aċċessibilità iktar aċċessibilità iktar trasparenza u l-proċeduri jdu jkunu reveduti minkejja li l-Kunsill oġġezzjona l-inizjattiva naħa tal-libe li jena jew. Iridu naraw li revolving doors ma tibqax tkun xi ħaġa li tikkawża problemi. Naraw li l-industrija tal-farmaceutiċi jkunu qegħdin rispettaw il-Konvenzjoni tal-ġnus Magħquda tan nies b'diżabilità u li l-kodiġi tal-kondotta tkun qed issir eh, eh, regolament kif suppost. Grazzi bekk nagħlqu l proċedura ta' KHDI issa nisimgħu lill-Kummissarju Shevkovic. Thank you very much, uh, Mr. President. Grazzi ħafna President, membri onorevoli. Sinjura O'Reilly nixtieq nibda billi nirringrazzja lill membri onorevoli tal-interventi kollha tagħhom. Is-Sur Terhes kien l-ewwel wieħed li eh, eh, minn sensiela sħiħa ta' interventi li fihom faħħartu il-ħidma ta' Sinjura O'Reilly jiena naqbel perfettament. Lis-Sinjura Tom ngħidilha illi fejn jidħlu każijiet ta' ksur u eh, proċeduri pilota jiena ħerqan li niddiskuti iżjed din il-kwistjoni. Fil-fatt ġejt mistieda anke fil-Komitat Peti biex eh, makom niddiskuti kif nista' ntejjeb il-kooperazzjoni. Ninformakom ukoll li nhar it-tlieta il-Kummissjoni ħatret Segretarju Ġenerali ġdid segwiet bil-pinna u bil-klamar il-proċedura ważilna persuna illi huwa kompetenti ħafna li m'għandix dubju li ħajkun Segretarju Ġenerali eċċellenti. Xtaqt nżid ukoll illi il-Kummissjoni taħdem għatih biex tiżgura li jkun hemm livell għoli fis servizzi ta' amministrazzjoni. Id-dritt li hemm f'artiklu 41 tal-Karta tal-Unjoni Ewropea aħna niskuraw illi eh, dan jitwetta u nasigurawh li ċittadini tagħna. Bekk dawk iċ-ċittadini kollha li qed jistennew interazzjoni ball l-amministrazzjoni tagħna jistgħu jserħu moħħom illi eh, aħna dejjem se naħdmu b'mod miftuħ. Xtaqt ngħid ukoll illi l-interazzjoni regolari li jkollna mal-ombudsman tajna biex aħna nkomplu naħdmu dejjem aħjar u nsegwu standards għoljin ta' amministrazzjoni. Naħdmu għabbażi tal-prinċipi ta' non-diskriminazzjoni, imparzjalità u konsistenza fost affarijiet oħra don huma affarijiet li semmejtu intom ukoll fl-interventi tagħkom. Ir-riżoluzzjoni tagħkom dwar il-rapport eh, annwali tal-Ombudsman Ewropew issemmi issemmi eh, dawk loqsma fejn l-affarijiet saru tajjeb u dawk loqsma fejn jista' jkun hemm titjib. Nista' nassigurakom li l-Kummissjoni ser teżamina r-riżoluzzjoni tagħkom u ser twieġeb għall kwistjonijiet kollha li qajjimtu intom. Permettu li nuża l-opportunità wkoll biex nirringrazzja s sinjura Curtin Darling, Sur Corber, qed narhom hemmhekk. Grazzi lill kollegi kollha mir-Renju Unit, grazzi ħbieb tal-dedikazzjoni tagħkom, tal-ħidma kollha tagħkom, grazzi u se nħossu nuqqas tagħkom żgur. Vielen Dank, Herr Kommissar Šefčovič. Grazie ħafna lill kummissarju Sefcovic, għandek point of order. Thank you, Marosh. Uh, may I just speak? Grazzi ħafna. Marosh, jiena xtaqt nirringrazzjak ta' dak kollu li għamilt inti dwar il-Green Energy Deal u il-faqar enerġetiku. Xtaqt najt li nishtiqu illi inti u l-kollegi ta'kom f'dan il-mandat toħorġu b'definizzjoni tal-faqar enerġetiku. Dak għal nishtiq, imma grazzi ħafna u ħafna ta' dak li għamilt inti għal ċittadini vulnerabli. Frau Kollegin, das war weit jenseits der Geschäftsordnung, aber nachdem Sie so ein bisschen Abschied. Grazzi ħafna, Sinjura, ma kienx eh, point of order fil-verità, però insomma, deċidejt li ma ninterrompikx. O'Reilly, bitte. Issa, għan nisimaw li Sinjura O'Reilly. Grazzi tassew, Sur President. Grazzi anka lilkom, eżis membri kemm kienet ħaġa sabiħa nisma eh, li intom tappoġġawni. Jina ħerqana wkoll li nkompli bid-diskussjonijiet tiegħi ma'kom fix xxur u snin li ġejjin. Xtaqt nibda billi nindirizza Sinjura Curtin Darling. Forsi ma tiġix ta' spess li persuna mill-Irlanda turi d-diqa tagħha għal fatt li Ingliż jew Ingliża ħajitilqu. Però din id-darbek nixtieq nagħmel hija xi ħaġa li sewwid li qalbi u Nieħu din l-opportunità wkoll biex nirringrazzjak tal-kooperazzjoni u tal-appoġġ li rejt inti lill-Uffiċċju tal-Ombudsman. F'dawn l-aħħar xhur mod partikolari kont verament impressjonata naf li kien hemm ħafna stress fuqkom, però fl-istess ħin rajt diligenza qawwija u integrità kbira fix-xogħol tagħkom, xorta waħda bqajtu tieħdu interess. Anka meta kien hemm eh, affarijiet forsi iżjed urġenti illi kienu qed jitolbu l-attenzjoni tagħkom bekk nirringrazzjakom ħafna. Uh, Issa biex nindirizza xi punti illi saru. L-ewwel nett grazzi lis sur Terex tal-kummenti tiegħek, grazzi tal-li faħħart il xogħol tiegħi. U nirringrazzja anka kollegi oħra li sinjura Tom, per eżempju, grazzi tal-li inti tkellimt fuq il-regoli ta' proċedura, il-regoli li intużaw f'kas tal-lezzjoni. Naħseb li minna u ħames oħra mux se tkunx fidejja, pero ehm, Żgur li hemm affarijiet li jistgħu jitjiebu meta niġu l elezzjoni tal-Ombudsman Ewropew. Dwar il-każ tal-ħatra tal-eks Segretarju Ġenerali tal-Kummissjoni. Iva veru, l-Kummissjoni li għaddiet ma kienitx aċċettat ir-rakkomandazzjoni tiegħi, però kif għadu kif qal il-Viċi President Sefkovic, din id-darba l-affarijiet saru mod ieħor. Din id-darba il-ħatra ta' Segretarju Ġenerali ġdid kienet konformi ma' rakkomandazzjonijiet li ħriġna bihom aħna wara l-investigazzjoni tagħna. Is-Sur Zlatowski, dwar il-trialogi għadna t-investigaw, un bat kienem komment iħor dak li għalli sur furore, per eżempju, id-dritt taċċess taħt regolament 1049. Eh, naħseb li għandek raġun hemm ħafna li nistgħu nagħmlu biex id-dokumenti ikunu iżjed aċċessibbli għal nies li aħna naqdu. Iva l-kontabilta u trasparenza hija xi ħaġa li ħdimna fuqha, però għatfadalx naqtfu. Dik kienet kwistjoni li kienet marġinali, kienet xi ħaġa li konna nsemmu hawnhekk bejnietna biss, imma s-għat qed issir dejjem iżjed eh, popolari. Is-Sinjura Evin ringrazzjat għal appoġġ inti semmejt il-kwistjoni ta' trasparenza wkoll anke vizavi l-istituzzjonijiet u l-Bank Ċentrali Ewropew pereżempju Ivan dek raġun irid ikun hemm iżjed kontabilta għall pubbliku ġenerali. Dwar ehm, l-użu ta' teknoloġija għall assistenza ta' persuni b'disabilità jiva dawk huma kwistjonijiet li nieħdu bis-serjetà ħafna wkoll. Fil-fatt il- ġimma l-oħra rajt il-WAS illi ħarġet riklam għal traineeships imħalsa. U dan huwa riżultat tal-ħidma konġunta bejn l-uffiċċju tiegħi u anka ħafna nies mill-Parlament Ewropew immexxija mis-sur Benifej. Għalhekk għal darba oħra nirringrazzjakom tal-appoġġ illi urejtuni, grazzi tal-li ġajtu ħtajtu lili u tal-li oftajtuni eh, f'dan l-inkariku, grazzi. Grazzi ħafna l sinjura O'Reilly. L-aħħar persuna li ser titkellem huwa ir-rapporter Surjar. Grazzi ħafna jiena tkellimt ma' sinjura O'Reilly fil-Komitat Peti u kont saqsejta inti taħseb illi kollox miex jisew fl-Unjoni Ewropea għalt li le. U jiena qed tilha lura x'nistgħu nagħmlu biex l-affarijiet imorru għall-aħjar. Għadli għanna inkomplu fejn ħallejna, għanna nkomplu naħdmu aħna fil-Komitat Peti. Se napoġġawk tista' serraħ fuqna għal xogħol illi għad fadal isir, aħna se nibqgħu nsejħu għal iżjed trasparenza u se nibqgħu niffukaw fuq ehm, kwistjonijiet relatati. U b'dispjaċir nisma li Sinjura Katin Darling ser titlaq mill-Parlament u mill-Kumitat Peti, jiena bħala koordinatur tal-PPE. Eh, nxtaqt najt li nixtieq li kien hemm iżjed nies bħalek, naħseb li pajjiżek għamel deċiżjoni ħażina meta ddeċida li jitlaq mill-Unjoni Ewropea, però nittama li jirna xinna nżommu f'kuntatt. Issa dwar ir-rapport Ir-rapport għadda maġġoranza kbira u għalhekk hemm bżonn illi din il-ħidma tajba titkompla. Grazzi. Grazzi l sur Jarbek u id-dibattitu. Il-votazzjoni sert isseħħ għada. Issa, Naddu għal punti li mis fuq l-agenda dikjerazzjoni tal-Kommissjoni dwar riforma tal-prinċipi ġenerali tal-komitoloġija. Għal darbohraġ daqt infakkarkom illi tistaw titolbu l-possibilità li tintervjenu billi tirreġistraw bil-mod tas-sodi u inkella b'mod elettroniku. Hemm il l-proċedura tal-Blue Card għad dispożizzjoni tagħkom. L-ewwel nett titkellem il-Kummissjoni Sir Sefcovic. Mr. President, honorable members, at first I would like to thank you for the opportunity. Grazzi ħafna membri onorevoli Grazzi ta' l-opportunità biex niddiskutu l-qafas tal-komitoloġija. L-Trattat tal Lisbona introduċa differenzjazzjoni bejn l-atti ta' implementazzjoni u l-atti delegati. U bbażi ta' dan il-kolleġislatur adotta regolament dwar il-komitoloġija. Dan jistabilixxi l-mekkaniżmi biex l-Istati membri jkunu jistgħu jikkontrollaw l-eżerċizzju tal-Kummissjoni tal-setat ta' implementazzjoni. Din il-leġislazzjoni tajt ukoll illi il-Parlament u l-Kunsill għandhom dritt ikunu informati tal-atti ta' implementazzjoni li jitresqu mill l-istati membri. Barra minn hekk hemm għandhom ukoll id-dritt ta' skrutinju f'każijiet fejn il-Kummissjoni taċċedi s-setat ta' implementazzjoni tagħha. Nista' ngħid li r-regolament qed jaqdi sew il-funzjoni tiegħu għaliex għaliex fl-2018 il-Kumitat il kumitati taw opinjonijiet fl-1633 eh, abbozz ta' ehm, atti ta' implementazzjoni. Ma kienx hemm każijiet ta' no opinion, jiġifieri ma kienx hemm maġġoranza għal dan jew għaliex eh, eh, l-istati membri eh, ma jkunux qablu minn inkella jkun hemm astensjonijiet. Fl-2018 kien hemm każijiet ta' no opinion fit-12 l ta' opinjoni fil-qosma tas-saħħa u affarijiet tal-konsumaturi fost affarijiet oħra. Il-Kumitat matul dawn l-aħħar xhur e, rali kien hemm ftit verament ftit każijiet ta' no opinion. Dawn kienu eżempju każijiet ta' e, ikel modifikat u jew pereżempju e, prodotti għal protezzjoni tal-pjanti. Il-regolament tal-komitoloġija huwa imfassal b'tali mod li jiġi imblokkat biss jekk fil-kumitat ikun hemm opinjoni eh, kontrih. Dan huwa prinċipju li gwida l-komitoloġija u jiżgura l-implementazzjoni effiċenti tiegħu. Dwar it-12 il-lat ta' implementazzjoni fil-qasam tas saħħa u l-affarijiet tal-konsumaturi, Dawna jifissru li l-Kommissjoni għandha l-obbligu li tieħu deċiżjoni fuq eh, l-evidenza soda li tkun ġabret. Fejn ma jkunx hemm maġġoranza kwalifikata fil kumitat il-Kummissjoni għandha l-obbligu legali li kultant tieħu deċiżjonijiet li ma tantx jinżlu sew. Bekk, il kummissjoni ta' Juncker kienet iddeċidiet illi tressa miri. Għazzi, eh, emendi mirati bilan illi kunem iżid kontabilta minna ħata l-istati membri fil-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet. L-emendi li tresqu kienu dawn il ġejjin l-ewwel li l-maġġoranza kwalifikata tiġi kalkulata fuq l-istati membri li jkunu preżenti jew rappreżentati u dawk li ma jastjenux, ġifieri mhux l-istati membri kollha. It-tieni li jkun hemm il-possibilità li jkun hemm it-tieni riferiment lil kumitat ta' appelli f'każ ta' eh, kwistjonijiet problematiċi. It-tielet li l-istati membri individwali jkunu eh, jirrappreżentaw il-votijiet tagħhom fuq eh, Eh, li dawn id-deċiżjonijiet isiru pubbliċi u raba illi il-Kunsill eh, jintalab parir mhux eh, vinkolanti. Allura fiex wasalna issa? Bażikament f'dawn l-aħħar tliet snin ma kienx hemm progress min-naħa tal-Kunsill ma kien hemm l-ebda appoġġ għal din il-proposta min-naħa tal-Parlament il-Kumitat dwar l-Affarijiet Legali għadu ma ressaqx l-abbozz tar-rapport tiegħu u kien hemm biss li appoġġaw il-proposta. Bekk, Sur President, nilqa din l-opportunità tal-lum biex bekk eh, nieħdu xejn rendi kont ta' situazzjoni. Però rridu nkunu realistiċi u onesti. Jekk ma ssirx xi mossa ehm, diretta biex dan il-fajl jimxi l-qoddim aktar li mhux ser isir progress. Il-Kummissjoni ser tieħu nota ta' da kollha ħatisma' llum u bbażi ta' dak tiddeċidi kif ser tagħmel bil-proposti li pendenti qabel ma jiġi adottat il-pjan ta' ħidma sal-2021. Il-Kommissjoni beħsiba tinkoraġixxi l-Istati membri biex jieħdu responsabilità fil-proċess ta' komitoloġija u biex jilħu soluzzjoni bejnietom ħansemmi xi passi konkreti li qed jittieħdu biex inżidu trasparenza fil-komitoloġija. Naħseb li dawn ukoll huma importanti ħafna l din il-Kamra. Jiena tal-waqt ser inni eh, inniedi reġistru ġdid eh, u modernizzat tal-komitoloġija. Dan aħi provdi aċċess eh, l-abbozzi kollha u ser ikun ukoll ukoll iżjed user friendly. Ħajkun fih informazzjoni dwar il-laqati li jkunu seħħew. Jiena naħdem magħkom mal-Kunsill biex niżgura illi il-kriterji ta' delinjazzjoni tal-atti ta' implementazzjoni li qbilna fuqhom f'dawn l-aħħar snin se riservu biex jiffaċilitaw in-negozjati. Il-Kummissjoni impenjata li tirrispetta il-proposti leġislattivi matul il-negozjati illi jmiss. Fl-istess ħin irid ikun hemm progress ukoll fin-negozjati dwar l-atti li għadhom jagħmlu referenza lejn il-proċedura regolatorja permezz ta' skrutinju. Is-sena l-oħra qbilna fuq l-ewwel pakkett, dik kienet ħaġa tajba ħafna imma qatt irridu nibqgħu naħdmu fuq il-partijiet li jifdal. Jiena saħerqan ħafna nisma' x'għandkom xi tajdu intom biex naħseb li dan ser jgħinna biex niffinalizzaw il-ħidma fuq il-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni se tgħid din is-sena. Grazzi. Sar Šefčovič, es folgt nun für eineinhalb Minuten Herr Kollege Sajer. Grazzi ħafna li sur Sefkovic ħajibda issa id-dibattitu sur Sajer. I'm not sure whether the micro is... Mikrofonu għal-kellim. Yes. Mr. President, I would like to thank for the words. Grazzi ħafna sur President, nirringrazzja l-Viċi President tal-Kommissjoni. Fl-aħħar tal-mandat li għadda, b'sorpriża ksibna ċertu eh, progress, speċjalment fil-qasam tal-allinjament. Però b'dan id-dossier speċifiku eh, ma kenniex suċċess. Il-Komitat Juri jgħat fil-proċess li jibda jaħdem fuqu, però Envi, Ekon u Affet fost oħrajn ħarġu opinjonijiet fuq il-proposta tar regolament u f'dawn l-opinjonijiet huma jisħu fuq l-importanza li l-qafas tal-komitoloġija jinżam kif inhu qed jaħdem tajjeb, però jaqblu wkoll li l-aspett ta' trasparenza għandu jittejjeb. Komitati oħrajn ukoll iffukaw fuq din it-talba, speċjalment anka fil-qasam tal-trasparenza politika u l-kontabilta. Kien hemm numru ta' każijiet illi żdemaw ħafna U hemmhekk rajna illi meta ma jkunx hemm pożizzjoni ċara tal-Istati membri, il-responsabilità politika biex tittieħed deċiżjoni ta' fuq il-Kummissjoni. Però jekk il-Kummissjoni ma jkollix appoġġ politiku ċar mill-Istati membri tispiċċa f'pożizzjoni skomda. Ir-riforma tal-2007 kellha l-elan nissewi din is-sitwazzjoni u dak huwa wkoll lan tal-proposta madankollu. kollu Irridu nieħdu nota tal-fatt illi qoddim ir-reżistenza li wrew ċerti stati membri fil-Kunsill il-futur ta' din ir-riforma ma tantx nistgħu ngħidu eh, kif ser imur. Jiddispjaċini nara li dan qed joħloq kontroversja eh, fost l-istati membri u hemm anke suġġerimenti oħra li ma tantx niżlu tajjeb, però fil-verità dawn huma suġġerimenti illi huma maħsubin għal perjodu twil ta' żmien. Uh, Grazzi ħafna li sur Zajer. Issa għal żewġ minuti. Anzi, sur Zajer, sur Zajer, għandek blue card mis-Sinjur Missur Corbett, taċċetta? Uh, Mr. Zajer, do you? Mr. Corbett, Sur Zajer, inti taqbel illi jekk l-Istati membri u l-Parlament taw il-seta l kummissjoni biex tieħu deċiżjoni meta l-Istati membri ma jnexxilhom xi qablu bejnietom. Iġifieri ikun hemm leġislazzjoni li aħna adottajna mal-Kunsill ma jirnexxilu xi qabel fuqha, ma taħsibx li huwa raġonevoli li l-Kummissjoni tieħu responsabiltajiet tagħha u tieħu d-deċiżjoni? Għaliex fl-aħħar mill-aħħar Il-Kommissjoni hija istituzzjoni li twieġeb lil dan il-Parlament. Iġifieri trid tieħu deċiżjoni mhux tipprova tfarfar ir-responsabilità politika tagħha permezz ta' din il-proposta. Yes, well. Is-sur Zajer, Iva, jiena minix kontra dik is-soluzzjoni. Eh, forsi tista' tkun soluzzjoni anke fid-dawl tal-fatt li ma kien hemm l-ebda ċaqliq fil-Kunsill f'dawn l-aħħar snin. Nistgħu Eh, nappoġġaw din is-soluzzjoni anke b'entużjażmu kirridu, però jiena nixtieq insegwi l-linja illi suġġerixxa s-sur Sefkovic, ġifieri nkunu kreattivi u nsibu soluzzjoni oħra, speċjalment biex inżidu trasparenza u l-kontabilta. U dik hija xi ħaġa li l-komitati li ħarġu opinjoni qablu dwarha. Nirringrazzja s-sur Sajer, issa Sinjura Folat għal żewġ minuti. Sur President, Sur Kummissarju, jiena naħseb li hawnhekk għandna bżonn illi insomu u żewġ eh, ħsibijiet, it-trasparenza u r-responsabilità tal-Istati Membri kif diġà għal il-Kummissarju fuq il-livell politiku sensittiv irridu noqogħdu attenti ħafna fuq eh, fil-qasam tas-saħħa wkoll anke fuq il-permessi tal pesticidi ehm, u tal-prodotti li huma ġenetikament modifikati.